huwa dwar il-riżoluzzjoni fuq ir-Russja. U fuq eh, il-każ partikolari ta' Stonkover, Oleg Stanchov u Aleksander Kolchenko. Sur Brock jitkellem bl-Ingliż. Fl-Azerbajġan L-emenda numru 3, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. L-emendi wieħed u tnejn huma l-istess, ollu jdejkom nu favur. Kontra. Astenzjonijiet Aħjar għal permezz ta' votazzjoni nominali jekk iġobkom ivvutaw. Nagħlaq il-votazzjoni. Għaddit. Issa fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali wkoll kif kom votaw. Nara votazzjoni. Għaddiet. Naddu issa biex nifutaw fuq il-punt li jmiss li huwa l-punt dwar ir-riżoluzzjoni fuq l-Angola. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kieġab kon votaw. Nala, votazzjoni. Għaddit. Naddu issa għal votazzjoni fuq l-Azerbajġan. Għanna Sur Brock li xti jitkellem. Jina naħseb li ħadd ma jista' jiddubi tal-fatt li l-Azerbajġan għandhom ikunu kritikati ħafna minħabba l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, allura naħseb il-lan ta' dan rizoluzzjoni xi ħaġa tajba ħafna iżda min-naħa l-oħra minħabba l-urġenza ta' din is-sitwazzjoni aħna rridu naraw illi ma nix ikollna diskussjoni politika fuq il-fatt jekk għandix ikollna eh, riżoluzzjoni b'urġenza jew le. Irridu naraw jekk aħna fil-fatt u xed nindiskutu per eżempju fuq eh, eh, l-enerġija u r-Russja, aħna nasbu dawn hekk mistoqsijiet strateġiċi li għandhom bżonn li dwarhom aħna nikkonsultaw sew bejn il-kumitati fil-Parlament Ewropew. Għal din raġuni jiena nitlobkom sabiex tieħdu konsiderazzjoni dan il-punt u dawn il-punti neħwhom ir-riżoluzzjoni. Jiena naħseb li għandu jkun hemm konsultazzjoni tajba dwar l-urgencies, jina ma nasibx illi aħna nistaw eh, niddeċidu mill-erba l-ħamis jekk aħna xħajkonna per eżempju negozjati mal-ċina jew le, jista jekk ħan niddeċidu jekk allura rridu nwaqfu kompletament il-negozjati mal russja ma' ċina, ma nasibx li dan huwa l-iktar mod professjonali kif nistaw nejnu l-nis tal-Azerbajġan, allura nixtieq illi dan jitneħħa mill-round ta' votazzjoni. Grazzi. Deci, uh, domnul Brock a făcut sugestie. Sir Brock għadu kemm għamel suġġeriment sabiex nibdlu l-aġenda. Lura jiena nsaqsi lilkom, Mrs. kollegi tal-partiti l-oħrajn. Intom kontra din il-proposta ta' Sur Brock? Frankament, eh, President, jena ma fimx il-proposta, xin il-proposta li neħu xie punti mir rizoluzzjoni u jena ċaħġa oħra? Jekk intom tridu eh, tneħħu dawk il-punti hemm il-libertà tal-vot. U hemm id-dokumenti li rċivejna il kol Jekk il-proposta jgħal nipposponu l-votazzjoni, għalina aħna rridu li nżommu dan il-vot fuq drittijiet tal-bniedem fuq l-Azerbajġan, għax aħna nemnu li il-Parlament irrid assolutament jesprimi ruħu, mbagħad fidejn il-Kamra. Jew Mulċumim, jew għam inseles. Grazzi ħafna, Iva, jiena fimt li Sur Brock dak li kienet jitlob kien illi aħna nibdlu l-agenda. U jiena dan li jatinsassikom, insassikkom, taċċettaw li nibdlu l-agenda jew le. Signora Lunacek. Grazzi, Sur President, zewċ affarijiet. L-ewel waħda, sa fejna fina it-tibdiliet eh, fl-agenda mumiex possibli f'dan il-moment. Dan skont is-servizzi kif konna smajna qabel għaliex smajt li l-PPE rridu jposponu l-votazzjoni. Tini net, il-PPE kienu parti mix xadu negotiations. Iġifiri, seta eh, seta għajmu dawn il-punti qabel seta jagħmlu split vote per eżempju, ġbiri, issa ma tistawx ti eh, tipposponu l-votazzjoni, tistaw tagħmlu votazzjoni eh, bil-fom jekk tridu, imma aħna kontra nipposponu l-votazzjoni. U l-unika ħaġa li tistaw tagħmlu huwa li tagħmlu emenda bil-fom. Grazzi. Domnul Brock. Jiena naħseb li ktar ħaġa faċ li tkun li tkun din il-kamra deċidi Id-dibattitu diġa minni, l-agenda maħniċ għadin nibdlu kompletament u naħseb li skont il-pratika tal-vota kif aħna namlu jekk aħna nindeċidu li posponu l-votazzjoni, naħseb li naturalment ikolli nejt illi jekk irrida ta' din ta' dan il-Parlament tkun illi aħna nipposponu din votazzjoni nipposponuha għal ġimagħtejn oħra eh, fit-tieni sessjoni plenarja ta' Settembru. Naħseb li hija xi ħaġa sempliċi ħafna li aħna nippruvaw insibu soluzzjoni ma' xulxin. Ħalli bekk Maġġoranza kbira nkunu nistgħu nivvotaw favur dir-riżoluzzjoni ħalli nikkundannaw b'maġġoranza kbira id-drittijiet tal-bniedem fl-Azerbajġan. Jiena nixtieq ngħidilkom u kol xtib ta' eh, danni jista' jkun hemm jekk ma nagħmlu xekk u jiena naħseb ejja nħallu f'idejn il-kamra li tiddeċidu jekk ma jiġrix kif nixtieq jiena m'hemmx tagħmel. Mela, Issa għanna żewġ possibiltajiet. L-ewwel possibilità Jena nipposponu l-votazzjoni neħu dan il-punt minn fuq l-agenda tal-votazzjoni. Umbat nkonna l-opportunità nitkellmu fuq l-urġenzi. Jew kellha nimxu skont l-agenda. Ġifiri intom x'taħsbu? Taħsbu li nistgħu nibdlu l agenda jekk il-partiti kollha jaċċettaw issa naħseb li hemm almenu partit wieħed li mhuwiex kuntent b'din it-talba u hemm ħafna kollegi li jixtiequ jitkellmu għandna sur Marja Sikjoġbok. Sur President, il-problema fuq livell ta' proċedura Ija, waħda sempliċi. L-Onorevoli Preda li kienu kolli prezenta din riżoluzzjoni qal li l-PPE jitolbu sospensjoni tal-votazzjoni. Għalek, aħna ejjen votaw jekk għandniex nipposponu il-votazzjoni fuq din riżoluzzjoni jew le. Ħaġi sempliċi ħafna. Majam, majam doj kolleġ, uh, Għatfadal zewċ kollegi li xtiju jitkellmu Sinja Valenziano. Varog, varog, dakam rog, kollegi am se jaskultam o parte Las urgencias han de votar. Sur President, l-affarijiet urġenti għandhom jiġu ivvotati wara li jiġu diskussi u dejjem jekk il-grupp tal-PPE dejjem jinnega ruħu milli jiddiskuta fuq xi ħaġa li tagħmel sens u mbagħad jaħli ħin. Hemm ħafna nies fl-Azerbajġan qegħdin jistennew li dan il-Parlament jgħid xi ħaġa, hemm bżonn nivvotaw illum. Domnul Corao ha solicitat să ia cuvântul. Un attimo, io, io voglio Sekonda, jiena nix wieġeb lill-Onorevoli Brock għaliex qed jgħid li m'għandniex nagħmluha kwistjoni ta' regolament imma kwistjoni politika mela jiena jidirli li hija ħaġa assurda li konna persuna li tajdinna li kwistjoni politika u delikata li ġittiġi faċċata fil- e, eh, kumitatu mux fuq il-ġittijiet ta' bniedem għal dik tal-Azerbajġan fil-waqt li dik tal-Russja li għadna kif votajni għadik rajt għawek qed nużaw eh, miżuri differenti għall-istess ħaġa, għall-istess affarijiet simili. Għawek għet nitkelmu fuq il ġitti tal-miedu hemm bżonn nivvutaw, ma xum bitlu l ħsib Donna Harms, Senior Harms. Iarăși, Donna Harms este ultima care a cerut și după aceea vom comunica ce facem. Senior Harms, l-aħħar għat titkellem. Point of order. Mela, jiena fimt l president li qed jgħidilna li skont il-proċeduri tar-regolamenti tagħna mhux qed jippermettilna illi votazzjonijiet fuq l-emerġenzi fuq l-urgencies issa illi aħna għamilna id-dibattitu ma nistawx nippospon votazzjoni. Jekk veru għek u naħseb li s-servizzi tal-Parlament Ewropew diġa għamluna din id-dekirazzjoni qabel ma wasalna l-votazzjoni. Allura din it-talba ta' Sur Brok miex permessa skont regolamenti ta' proċedura dan it inti stess, Sur President, għala sempliċi l-bicċa. Pentru ke jeste vorba de urgenze, Mela, nitkellmu fuq eh, urġenza iva ura ħajkonna nivvotaw l-unika possibilità kienet se tkun illi nibdlu l-aġenda issa sabiex tinbidel l-aġenda l-partiti kollha jridu jkunu favur. Bħat m'għandniex din it-tip ta' appoġġ mela rridu nkomplu bil-votazzjoni. Mela, nivvotaw. Paragrafu 7, jek iġobkom u dejkom maqsum żewġ partit l-ewwel parti favur. Dawn huma regoli It's no manipulation, Mr. Brock. It is Le miex manipulazzjoni, dan huwa eżattament kif għanna fir-regoli. Mela, paragrafu 7, parag maqsum żewġ partijiet u jdejkom, l-ewwel favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda numru 2. Ollu jdejkom favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Jek tixtiju niverifikawa, kieġabkom votaw. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Mela, issa għanna l-emenda numru 3. Ollu jdejkom, minu favur, kontra, astanzjonijiet, maddiċ. Il-test oriġinali tal-paragrafu 15 ma' sunżur partijiet l parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Jek tixtiqu verifika votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit. It-tieni parti. Test oriġinali favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda numru wieħed. Votazzjoni nominali kieġibkom votaw. Nal votazzjoni. Għaddit. Paragrafu 18 ta' test oriġinali kieġabkom u l-idejkom nu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 19 ma' sunzir partijiet l-ewwel parti nu favur. Kontra Astenzjonijiet għaddit. Il-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 22, paragrafu 22 test oriġinali, għanna emenda orali. Sir Xake, kieġba. Thank you. I didn't want to take more of your time, but... Grazzi, ma xtaqx naħli lek iżjed ħin ma eh, sempliċement korrezzjoni biex namlu li l-missjoni tal-osservazzjonijiet tal-elezzjonijiet eh, ma tiġix ikkonsidrata ħażin. Ġifir sempliċement qed niskin fuq l aħħar linja ta' paragrafu 22. Hemm xi li oġġezzjona għal din l-emenda mela jekk le nifsaw nivvutaw fuq il-punt ta' kif kien mibdur minn favur kontra istenzjonijiet għaddiet. Premessa M favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Nifuta fuq eh, il-rizoluzzjoni kollha kemm jkiġobkom u lidejkom minu favur kontra astenzjonijiet. Aħjar nivverifikawa din l-aħħar votazzjoni kieġobkom ivvutaw. Nar il-votazzjoni. Addit. Naddu issa l-punt li jmiss li jmissna nivutaw dwaru dwar rizoluzzjonijiet fuq l-immigrazzi fl-Ewropa. Emenda numru 6 votazzjoni nominali kom votaw. Nar votazzjoni. Maddiċ. Paragrafu 5 test oriġinali maqsum żewġ partijiet, it-tnejn li huma votazzjoni nominali l-ewwel parti jekk jiġobkom ivvotaw. Maluqa. Għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali wkoll. Nagħmel votazzjoni. Għaddiet. Paragrafu 6 test oriġinal maqsum fi tliet partijiet kollha kemm huma votazzjoni nominali l-ewwel parti kieġobkom ivvutaw. Nar votazzjoni għaddiet. It-tieni parti kieġobkom ivvutaw. Nar votazzjoni għaddiet. It-tielet parti votazzjoni nominali wkoll kieġobkom ivvutaw. Nal-votazzjoni. Għaddit. Emenda numru 7. Minu favux. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda numru 8. Favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Numru dissa, favur. Kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 10, favur. Kontra, astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 9, test oriġinali, votazzjoni nominali kieġobkom votaw. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 10. Test oriġinali, votazzjoni nominali u kol kħiġobkom votaw. Nal votazzjoni. Għaddiet. Emenda 11. Għanzi għanna emenda orali mill-liter. Minna ħad ta' sinjura Korazza Bilt fuq l-emenda 11. Signora Krazzabilti, kjoġbo. Chairman, very quickly, I'm sure everybody can agree to a very simple Malar, malar, naħseb li kuħat jista jaqbel ma' emenda mżajra, paragrafu 11, li finżidu fit-tmim eh, dawn il-klim. Best interest of the child. Thank you. Iġbir niniħdu f'konsiderazzjoni l-aħjar interessi ta' tfal. Grazzi. Eżista oppożizzje la ċest amendament? Hemm oġġezzjoni kontra din l-emendorali? ma jidirx li hemm so għis mela jenvutaw fuq l-emenda numru 11 e kif kien mibdul minu favur. Kontra. Estenzjonijiet. Għaddit. Mela le jek tixtiequ verifika votazzjoni minna li iġibkom votaw. Votu li jesten kis? Nara, votazzjoni.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 Mela, ħan votaw issa fuq l-emenda 11, e kif kienet mibdula bl-emenda orali ta' Sinjura Korazza Bilt. Doamna Korazza, aveți kuvint. Thank you, Mr. Chairman, for clarifying that this... Grazie, Sur President, għalli iċċarajt li aħna għawek maħna xed nitkelmu fuq l-emenda 11, imma nitkan fuq il-paragrafu 11 fejn ħanżidu emenda bil-fom u aħna qegħdin nivvotaw fuq li jiġu ikkunsidrati l-aħjar interessi tal-tfal, ta' tfal. Ġidni naqra l-paragrafu kollu kemmu? Kret kellu me tiedes preċiste vorba? Il-kollegi jafu naħseb fuq xieġet titkellem u xiex tirreferi ma naħseb memx il-fej. Mela, ejja nivvotaw issa fuq il-paragrafu 11, hekk kif kien ibdul mill-emendor artikolet sabilt. Nara votazzjoni. Għaddit. Issa naqdu l-paragrafu 12, emenda 11, votazzjoni nominali kħiġobkom i-votaw. Sentem un vot. No, no. I I am told that the interpreters might have got it wrong.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 Votul jeste inkis. Nara il-votazzjoni. Maddiċ. Amendamentul 12 prin L-emenda 12 kieġobkom u l-idejkom nu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 13 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ numru wieħed, votazzjoni nominali kieġobkom votaw. Votu jeste inkis. Votazzjoni maluqa. U di għaddit. L-emenda tlieta. Eh, Allu e, idejkom da favur, kontra, astenzjonijiet, Ejn għamlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Jeste nkis? Votazzjoni maluqa? Maddiċ. Amendamentul 14. Cine este pentru? Amend 14. Dak favur. Dak kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Paragrafu 15 issa tekst oriġinali għanna votazzjoni nominali maqax votazzjoni maqsuma l-ewwel parti l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Tini parti l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa, l-emenda numru 15, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda erba, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ l numru 5 issa. Dawk favur? Dawk kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda t-nej, Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Mela, ejja għamlu verifika. Namlu verifika l-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa ma diċ. Issa l-premessa je. Tekst oriġinali u maqsum fitnej l-ewwel parti hija e, burja tal-idej, l-ewwel parti daw kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa jenifutaw fuq rizoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni maluqa. Għaddiet. Trecem la rezoluția privind Orientul Mijlociu. Issa naddu r-rizoluzzjoni li jmiss, rizoluzzjoni fuq il-vant nofsani. Aw, point of order. Skużawni għal dan l-intervent tant tard għaliex hemm il-negozjati intensiva dejjin ma nixtieq nitlobkom li nagħmlu votazzjoni nominali fuq emenda wieħed sabiex niġbdu l-attenzjoni tal-membri li din l-emenda tal-ICR hija waħda perikoluża ħafna li titkellem dwar żewġ stati għal żewġ popli, bażikament qed nitkellmu fuq it-tindif etniku, nixtieq infakkar lill membri li 20% tal-ċittadini tal-Iżrael huma ċittadini Izraeljani Arab u nixtieq infakkar lill-istati lill-delegazzjonijiet li jekk ma jistax ikonna ehm, votazzjoni nominali ehm, mela e, e, nkunu trasparenti u l-membri tagħna nivvutaw kontrija. Grazzi. Din punct de vedere politik pot se nzelega aċesta chestiune singura. Grazzi ħafna minn perspettiva politika jena nifhem il-pożizzjoni tiegħek. Iżda Ma nistax nifhem għalix aħna ovvjament għanna ċertu regoli, ma nistax nifhem għalfej wasal daqsek tard b'din il-proposta, jiddispieċini ma nistax naċċettawa. Jiena naħseb li situazzjoni hija ċara għalhekk nixtieq li nivvutaw fuq l-emenda numru wieħed dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Ma taddix. Jo jena għamlu verifika, għamlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Astenzjonijiet? Le? Ma taddix. L-emenda t dawk favur. Dawk kontra? Astenzjonijiet? Ma taddix. E għamlu verifika? Tajbis, votazzjoni miftuħa l verifika elettronika. Votazzjoni għamaluqa. Ma bieċ. Il-punt numru 6 ta' test oriġinali b'żewġ partijiet ollu jdejkom l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Votazzjoni nominali fu ir-riżoluzzjoni kollha kemm il-votazzjoni miftuħa. Tenkis. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Avem situația din Belarus. U issa naddu għas situazzjoni fil-Belarus. Il-punt sitta ta' test oriġinali b'żewġ partijiet, votazzjoni nominali u li dejkom votazzjoni fuq l-ewwel parti. Kontra, assenzjonijiet għaddit. It-tieni parti, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet votazzjoni nominali ta' l-emenda numru 1. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. U issa nivotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemmi dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Lope Fontanier privind dan. Issa naddu għal rapport Lope Fontanier dwar l-intraprenditorija soċjali u l-innovazzjoni soċjali fil-ġlieda kontra l-qat. Paragrafu 19 test oriġinali. Votazzjoni nominali dawk favur l-ewwel parti. Kontra? Assenzjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk favur? Kontra? Astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 20 ta' test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Tieni parti dak favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 22 vot maqsum l-ewwel parti dak favur, kontra, astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 29 vot maqsum fl-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 31 Żewġ partijiet fuq l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. 33 fit tlet partijiet fuq l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet It-tielet parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 44 vot maqsum fuq l-ewwel parti dawk favur kontra. Astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. 50 votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 51 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votul jeste inkis. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Il-premessa M vot maqsum l-ewwel parti dak favur. Kontra assenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ir-riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. il-rapport eh, la Bajova dwar il ħolqien tas suq ta' xogħol kompetittiv fl-Unjoni Ewropea għas-seklu 21, l-emenda numru 1 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Niċċekkjaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddiċ. Paragrafu 2, vot maqsum fuq l-ewwel parti dak favur. Kontra, astensjonijiet għaddit. It-tieni parti. Dawk favur, kontra, astensjonijiet, niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-test oriġinali ta' qabel il-punt tlieta f'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti dak favur? Kontra? Astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra? Astensjonijiet għaddit. Paragrafu 8 f'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. It-tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet niċċekjaw jgħid il-President. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Paragrafu 9 vot maqsum fuq l-ewwel parti votazzjoni nominali kontra astensjonijiet għaddiet. Votazzjoni nominali għat-tieni parti wkoll. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 13 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. 15 fit tlet partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet Niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. It-tieni parti dak favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. It-tielet parti favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. 16 favur kontra astensjonijiet għaddit 17 f'tlet partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit it-tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Tajjeb, nitċekjaw il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Satax dawk favur kontra astensjonijiet għaddit Satax għal darboħra fuq it-test oriġinali dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 28 favur kontra assenzjonijiet għaddit 29 favur kontra astensjonijiet għaddit 38 votazzjoni nominali il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit 49 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 50 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Niċċekjaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddeċ. Wieħed u ħamsin. Vot maqsum fuq l-ewwel parti dawk favur. Kontra, astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur. Kontra, astensjonijiet għaddit. 54 f'żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tieni parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 57 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 59 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 67 dak favur l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddit. it-tieni parti favur kontra astensjonijiet niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddeċ. Sebajn, vot maqsum l-ewel parti favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Neċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet. 71 vot maqsum fuq l-ewwel parti dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur, kontra astensjonijiet għaddiet. 71 votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 73 dawk favur, kontra astensjonijiet votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit 74 vot maqsum l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 81 vot maqsum fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Niċċekjaw il-votazzjoni miftuħa. Tulli jestenkis? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Cine este pentru? menin, favur kontra. Astensjonijiet. Niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votul jeste nkis. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 84 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. It-tieni parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 85 fuq l-ewwel parti dawk favur kontra, astensjonijiet għaddejt it-tieni parti votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votu li jeste inkis? Votazzjoni maluqa. Maddeċ. 86 vot maqsum fi tlet partijiet votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. It-tielet parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Design, vot maqsum l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet sitta u design f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra Astenzjonijiet għaddiet seba' design vot maqsum fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti. Favur. Kontra. Attenzjonijiet għaddit. 98. L-ewwel parti għaddit, it-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet. wieħed votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 102 vot maqsum, l-ewwel parti dawk favur, kontra. Astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur, kontra. Astensjonijiet għaddiet. 106. Vot maqsum ferba partijiet, il-partijiet kollha votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Tielet parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ ir-raba parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 113 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Citation 2, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Sitta, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Tminja, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Ċe, Premessa ċe, vot maqsum fit tlet partijiet, votazzjoni nominali fuq l-ewel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. It-tielet parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Premesse F vot maqsum f'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa H. Neċċekjaw it-tieni parti tal-premessa F, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet. Premessa H, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet ir-riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Și 31 la raport anual privind monitorizarea aplicării. Issa morru a rapport Kri Zogonos e 30 u 31 rapport annuali fuq monitoraġġ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Mela għanna ħames votazzjonijiet nominali u votazzjoni miftuħ votazzjoni maluqa. Għaddiet issa numru 9 bl żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet nitċekjaw mela ngħaddu għal verifika votazzjoni miftuħa tieni parti ta' numru 9 votazzjoni maluqa ma għaddiċ. Issa 21 żewġ partijiet, it-tnejn votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa fuq punt wieħed, votazzjoni maluqa. Għaddiet, it-tieni parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ. 39, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa u għaddit. Issa votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Grazzi ħafna lill kollegi kollha